illi saru illum tard twar nofsinar. Nixtieq infakkarkom ukoll illi spjegazzjonijiet oħra jistgħu jintbagħtu bil-miktub l spiegazzjonijiet fuq il-votazzjoni dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Sur Albrecht u Madam u Sinjora Thomas fuq il- il-regolament fuq l-MFF tal-2014-2020 nibdew mill-ewwel bl-ewwel kellima Sinjura Jill. Mhijiex qiegħda preżenti. Mela sta ngħaddu għal Sur Pospisil. Mikrofonu għal-klib. Kien hemm regolament eh, tal-Kunsill fejn kienu qed nirregolaw l-MFF eh, għalina din hija importanti ħafna għaliex aħna qed nitkellmu fuq il-fondi tal-2014 qed nitkellmu fuq 80 biljun eh, crowns u Dan kollu jista' jiġi użat sal-2015. Jekk din din l-emenda ma sarriċ, allura r-Repubblika Ċeka ħadd titlef il-finanzi kollha tagħha għall-2014. Għaliex dak iż-żmien aħna ma stajniex napprovaw program ta' operazzjoni wieħed, ir-regolament nifsu ġi adottat tard ukoll u din kienet problema oħra fil-fatt Għalek naħseb li din l-emenda li qbilna fuq għallum hija utli għaliex setejn sabiex nużaw il-fondi b'mod sieħa reġjuni. Grazzi, sanaddu għal Notis Marijas. Grazzi, jina iffavdajt favur emendi tal-MFF l-2014 sal-2020, Sur President. Dan għalix se nkunu nistaw ikonna bżejiet eh, fondi għal-2015 li ma kenniex qabel u qed nitkellmu li ħajkonna ngħidu li erba' mis program ħajkomplu ħajjibqgħu għaddejjin u jkollna anke fondi sabiex anka l-fondi ta' kontra l-qatt se jitraw 26% nkunu nistgħu jkollna ħidma li wassal għal aktar impjiegi għal eluf ta' zaza fil-Greċja fejn minħabba trojka wkoll wasalna għal proporzjonijiet verament tal-biża' ħan kunu nistaw nejnu koll il-bdiwa eh, grigi anka fuq l-spejjes tal-produzzjoni. Nkunu nistaw nejnu kol fil-qasam tal-enerġija fil-Greċja. Nasbu li dawn il-programmi ħajġu msaħħa minħabba dawn, grazzi għal dawn il-fondi. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom. Issa naddu għal punt li jmiss il-mit anniversarju ta' ġenoċidju tal-Armenja, mozzjoni ta' rizoluzzjoni. Mela naddu għal Sur Sil. Grazie ħafna, Sur President. Jina kont favur għal din riżoluzzjoni. Il-Parlament Ewropew eh, hija istituzzjoni li t nitkellmu fuq dritti tal-bniedem. Mhux biss eh, fl-Unjoni Ewropea kama madwar id-dinja kollha għalhekk tajjeb li niftakru f'din dan avveniment traġiku f'dan il-ġenoċidju fil-seklu 20 mhux biss niftakru fuq dan il-żmien fl-Armenja manka nitkellmu fuq l-opportunità tat-Turkija illi għalkemm għamlu ħafna eh, għamlu ħafna progress fil-relazzjoni tagħhom ma' din traċedja, xorta waħda it-Turkija għadhom ma' eh, ammettewx li kienet ġenoċidju għan nitkellmu fuq artiklu 5 fejn nejdu li eh, natu opportunità li Turkija biex timxi il-qoddim u tirrikonoxxi dan kien ġenoċidju. Grazzi ħafna. Sur xkripnek. Grazzi ħafna jivvotajt favur din ir-riżoluzzjoni dwar il-ġenoċidju eh, li sar mit-Turkija mit-sena ilu. Dan il-pajis għadu ma rekonoxiex l-atti tal-waħx fejn eh, tant eh, nies til-fuħajitom. Il-ġenoċidju irrit jiġi rekonoxxut. bekk il-Turkija tkun tista' tagħmel rekonċiljazzjoni u anka tidħol fil-direzzjoni dejjem lejn l-Unjoni Ewropea. Il-Turkija għandha tifhem u tares ukoll lejn dak li ġara fil-passat sabiex tidħol mal-Unjoni Ewropea għandha għandhom jifmu wkoll illi li inti ċeħat dak li ġara fil-passat se jwassal biss għal repetizzjoni ta' l-izballi li diġa saru. Inħa tal-ponent mandiċ tħalli u kalli komplu jisiru s-sir aktar violenza fil-vant tal-fsani. Grazzi, issa naddu għal Mikela Sordrova. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena appoġġajt riżoluzzjoni tal-Parlament fejn qed titlob il-rikonoxximent tal-ġenoċidju tal-Armenja u anka nesprimi il-bżonn tar-rikonċiljazzjoni bejn l-Armeni u it-Torok. Aħna obbligati ovvjament li nagħtu l-opinjoni tagħna wkoll fuq avvenimenti tant importanti u jkollna anka stabbilimenti politiki. Pajjiżi li mhux dan irridu jieħdu azzjoni. Importanti wkoll li nirrikonoxxu u nafru. Pajjiżi oħrajn għaddew minn dawn it-tip ta' avvenimenti u ħarna għanna l-kommemorazzjoni, is-seba' kommemorazzjoni tal-akbar traċedja fl-istorja tagħna u aħna nafu kemm kien hemm bżonn ta' sforzi pereżempju għal rekonċiljazzjoni bil-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka. Jiġifieri aħna nittamaw li Turkija u l-Armenja isibu eh, ftejm bejnietom. Grazzi. Grazzina dussa għassur Korvin Mike. Mikrofonu għal-kellim. Aħna assenajna eh, mill-vot għaliex fil-Polonja m'għandniex problemi ta' kontra il ġipsis il ġipsis dejjem jivvjaġġaw eh, u ma nis kontenti. Skużani, il-President. Aħna eh, għedin nitkelmu fuq il-ġenoċidju tal-Armenja. Inti titkellem fuq il-Roma. il roma Inti qiegħed fuq il-lista tal-ispjegazzjoni tal-votazzjoni u inti titkellem fuq punt ieħor fuq ir-Roma, qed titkellem fuq żewġ affarijiet totalment differenti. Jekk jogħġbok stenna meta titkellmu fuq is-suġġett tixtieq titkellem dwaru. Mela ngħaddu għas-Sur Notis Marijas. Jiena votajt favur għal rezoluzzjoni li nirkonixxu il-ġenoċidju tal-Armenja, Sur President, għaliex aħna din eh, natu l-nuna l-nisa l-irġilu tfal kolla illi eh, ġew maqtula mill-forzi torok. Mit sena wara il-ġenoċidju, n-numanita xorta wahda miex tagħmel biżejjed. aħna l-koll għedin nibdew nirrealizzaw xed ġara u aħna għedin għalek favur ta' din ir-riżoluzzjoni mhux biss għaliex hija xi ħaġa vera imma anka għaliex jirnu podġu pressjoni fuq it-Turkija li forsi fl-aħħar tista' tirrikonoxxi l-ġenoċidju tal-Armenja u anka tal-Grigi tal Koptiċi. Turkija għanda turi illi tirrispetta il-liġi internazzjonali billi anka tneħħi truppi tagħha minn Ċipru u anka tieqaf mill-tkun kontra il-Greċja. Naddu issa għas-Sinjura Zaborska. Je to nasledovania hodný príklad aj pre ďalšie krajiny. U mela dwar il ċaħda ta' dan il-ġeneoċidju armen nittama li pajizi oħrajn jihdu l-eżempju tagħna l-Olaskaust u kol ġenoċidju. L-uniku possibilità li niġru lezzjonijiet li nirrikonoxxu min għandu responsabilta u sabiex nadu rekonċiljazzjoni kif qal il-Papa stess u il ħazin u eh, dan huwa ħażen u u jiena votajt favur l-emendi li fakru il-klim vera intelligenti tal-Papa u biss jekk najdu l-verita nistgħu aħna nfiqu il-ħazen tal-passat. Also Tibor Sani, bardu pux. Grazie sanadol Tibor Sani. Grazie ħafna, Sor President. Jena eh, votajt favur għal din ir-riżoluzzjoni għaliex din ħatkun ħatkun għal dak li wassal l-estremizmu u għannanka għanna ħafna violenza kontra nis differenti, kontra nazzjonijiet differenti u minoranzi oħrajn fl-Europa. U kultant dawn edin ikun abboġati minn mexxejja politiċi. U anka naħarsu l nazzjonalizmu li qed jiġi rifless Naħseb li din ir-riżoluzzjoni il-Parlament Ewropew qed jibgħat Eh, sinjal ċar ħafna għal gvernijiet u l-isforzi politiċi kollha. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal Franz Obermeier. l-awtur Awstrijak Berfel huwa l-ewwel awtur illi prefera li jitkellem fuq il-ġenoċidu tal-Armenja. Mit sena wara il-gvern Tork huwa aggressiv ħafna biex jiġħad dan il-ġenoċidju u anka il-kap tal-gvern għal il-Papa Francesco illi huwa kien razzist eh, kontra il-barranin. Mux mux għed nitkelmu biss fuq iż-żaza torok imma anka żaza torok li qegħdin jgħixu fl-Ewropa ħarġu ċertu messaġġi u eh, anka jikkondannaw l dawk persuni li jitkellmu fuq ġenoċidju li huma edewa ta' Turkija. Jiġifieri anka t-tielet ġenerazzjoni ta' ċittadini Torok għadhom ma femux eh, dak li verament ġara għalhekk jiena nappoġġa bisħieħ din il-mozzjoni. Grazzi. Naddu issa għal Anhel Zambaski. Grazzi, President, kollegi, jiena votajt din ir rezzazzjoni u appoġġajta għal numru ta' raġunijiet. L-ewwel ħaġa għaliex ċertu kompassjoni għal il-miljon u nofs eh, ta' Armeni u it-tfal kollha li kienu vittmi ta' dan il-ġenoċidi dan il-ġenoċidju taħt l-Imperu Ottoman aħna konna parti mill ġenoċidju ta', ta dan ta' dawn l-Armeni fil-bidu tas-seklu. Nafu li rridu ikkeċċu u nibdew eh, nibdew b'identità ġdida. Importanti illi l-istat ta' Turkija jridu jifmu l-iżbali li saru mill dawk li preċedewhom u jihdu jihdu anka responsabilta u jħalsu lura għal dak li sar. U hija ħasra kbira u skandaluża illi dawn jiċaħdu dak kollu li ġara. U anka jrid ikunu importanti li jifmu dak dak li ġara. Grazzi l-Sur Zambaski. Naddu issa għall-ispiegazzjoni tal-voti. fuq ir-riżoluzzjoni tal-Ġurnata Internazzjonali tar-Roma ta' kontra il-Deep fl-Ewropa u r-rikonoxximent tal-Unjoni Ewropea tal-Ġurnata ta' Tfakir tal-Ġenoċidju tar-Roma waqt il-tieni gwerra dinjija. L-ewwel kellim Nibdew bil-Branislav Xipek. kollegi, President, eh, jina votajt favur din ir-riżoluzzjoni dwar il-ġenoċidju tar Roma u din mhix xi ħaġa li għandha tiġi minn sija. Mhux biss niftakru imma anka naraw li il-komunitajiet ta' Roma u l-istrateġiji. Fil-Slovakkja għanna 400.000 eh, persuna Roma u dan huwa suġġett ta' kuljum il-kawza ewlenija hija fuq il-komunità ta' Roma. Importanti ħafna li il-komunità ta' Roma tiġi involuta bisħiħ Importanti li jibdaw jihdu sem fil-politika u fl-edukazzjoni. Parti minnek il-fondi għadhom nataw. Grazzi. L-Onorevoli Marjas, mela fl-2011 il-Parlament ħa deċiżjoni storika jirrikonoxxa il-ġenoċidju tar Roma li inqatlu mir-reġim nazista u dawk li kienu qegħdin jaħdmu miegħu. Eh, eluf ta' minnom ġew maħruqa f'Nadhausen, Auschwitz u postijiet oħra fejn anke eluf ta' patrioti Griegi ġew maqtula. Aħna appoġġajna ir-riżoluzzjoni li tikkundanna dan il-ġenoċidju dan il-qtil li tiġi kondannat u nibatu kol messaġġ deċiżiv lil dawk illi huma nostalġiċi għal nazzizmu. Grazzi tassew naddu issa għall-aħħar kellim l-onorevoli Corvin Mikke. Grazzi, Sur President. Aħna stjenejna għax ma konniex nafu kif ħan votaw għaliex fil-Polonja memx persuni kontra il-ġipsis Umma meqjusa bħala persuna ferriħin li kantaw, idoqqu l-violin u jivvjaġġaw. Dawn huma roms li ma li jiexu fil-flettijiet maħmuġin u li jitolbu aktar għanuna soċjali u tas sigura soċjali wkoll. Għax ma għax ġili qegħdin dawn ġili qed jiġu imsemmija bħala ġipsiż u ġili huma hemm referenza lihom bħala Rom. Mela, din mhix kwistjoni li ħansolvuha minn issa lissa, inti kont l-aħħar kellim għall-ispjegazzjoni tal-voti. U issa wasal il-moment li naġġornaw is-sessjoni u nagħlqu dan id-dibattitu. Il-minuti ta' dawn il-laqat